Għan ixtiqna d-mikrofonu minnu fieħ l-Sur Buzek. Grazzi, grazie, Signora President. President. Mela, embidla fil-postazzjoni tal-presidenza. Il-data għandha potenzjal tfexxil qudiem l-ekonomija Ewropea. L-Ewropa teħtiex tkun ambizzjuża biex tmexġi u dim fil-big data. Iżda l-Ewropa trid tmexxi wkoll fil-ħarsien tal-valuri tagħna l-ewwel net il-privatezza u s-sigurtà tad-data. L-Unjoni Ewropea trid qafas regolatorju faċli għal sigurtà tad data u għal privatezza rridu nħeġġu investiment privat għal dik li infrastruttura, riċerka u żvilupp. Punt numru 3. Il-ħolqien ta' Unjoni Digitali vera bidrittijiet intellettwali u d-dejta pubblika miftuħa kollha. Punt erba' il-trawim ta' startups f'ekonomija mexxija mid-dejta. Punt numru 5 l-involviment ta' soċjetà sabiex hija wkoll tibbenefika mill-big data u tingħata seta ulterjuri aħna nitolbu l-Kummissjoni l konsil jagħmlu l-isforzi kollha tagħhom sabiex l-Unjoni Ewropea issir mexxej tal-Big Data. Nixtieq hawnhekk nirringrazzja l kollega Kapil Vat tal-ħidma tagħha fuq il-livell ta' komitat u mutan riżoluzzjoni ma semmejx ukoll punt importanti il-protezzjoni tal-konsumaturi u drittijiet tal-konsumaturi. Dik hija responsabilità tal-Kumitat Imko u il-kollega Ford sejra titkellem dwar dan il-punt żgur mhux forsi. Thank you very much, uh, dear President. Uh, next speaker. Grazie, President. Il-kellim li mess l-Onorevoli Ford. Thank you. Grazzi, id-dinja digitali hija dinja bla frontieri u biex insolvu l-problemi tagħha duna ħadmu ma' oħrajn fl-Ewropa iżda anki imsieħba oħrajn minn madwar id-dinja. Hija essenzjali għal beħ għal loġistika u għatnaqis tal-nefqa l-stand biex nżidu l-kompetitività tal-imprizi essenzjali għat kabbir ekonomiku iżda il- ambjent regolamentatorju li jaħdem kemm għall-imprizi kif ukoll għall-konsumaturi. Regolamentazzjoni hija li ġib benefiċċji regoli ċari għal kif data tiġi immexja tista' tagħti setta lill konsumaturi regoli ċar kompetizzjoni jistgħu jagħtu level playing field għall-imprizi kbar u tejn iżid l-fiduċja tal-innovaturi wkoll aħna rridu naraw data brokers fejn dan is-settur jgħat ħajjem ġodda anke dwar responsabilta. kif nistgħu niskuraw li kolunkwe regoli li ngħaddu huma teknoloġikament neutrali u ma jkomplux saħħu l-monopoli eżistenti big data żdid anke benefiċċji għas-saħħa b'mediċini ġodda għall-ambjent permezz ta' tnaqqis tal-iskart u l-enerġija u btejbien anke fil-servizz ta' effiċjenza ta' servizzi statali iżanna bżonn ta' xiri pubbliku intelligenti għall-użu tal-teknoloġija intelligenti għaddastant. stant importanti li kunem simtu tal prassi fost l-Stati membri sabiex nizguraw illi ikunem xiri pubbliku teknoloġiku. Sfortunatament id niddibattu dan il-punt f'Marzu minn kera ħidma bdiet fis-sajf sa dan it-tant kien hemm regoli ġodda dwar protezzjoni tad-dejta iżda l-barra mill gaġġa tagħna ta' Brussell hemm anki dubji jekk kun hemm kawtela żejda fl-implementazzjoni ta' regolament se jkunu qegħdin ixxekklu il-proċessar ta' data iżda biex tuża il-benefiċċji tal-big data għandek bżonn li proċessar tal-istess data da stat kommissarju għandna bżonn tal-linji gwida ċari li jaħdmu jaħdmu għall-imprizi u għall konsumaturi għal ġodda u dawk li diġa joperaw li taqbel fu regolament u għal ewwel pass issa rridu naħdmu fuq l-implementazzjoni u linji gwida ċari wkoll grazzi. Thank you, Madam Ford. Grazzi, Signora Ford. Il-Kummissarju Ansip issa. Thank you, Madam President. Grazzi, President, membri onorevoli. Grazzi tal-mistoqsijiet li restaqtu l-ħan dibattu l-lum juru li wasal l-waqt il-inqedu l-ħjar kondizjonijiet sabiex ikun l-użu tal-ekonomija bażata fuq id-data. L-ekonomija tad-data tal-Unjoni Ewropea qiegħda tikber malajr u sejra tilħaq 3% tal-prodott domestiku gross sal-2020. Din titessir essenzjali għall-ekonomija tagħna fil-ħolqien ta' impjiegi, servizzi u mużelli ta' impriża. Fil-konsultazzjoni pubblika reċenti dwar il-pjattaformi l-Kummissjoni mirat biex twessa l-arfien tal-aċċess tas-sol aċċess ta' data u l-fluss ħieles ta' data fl-Unjoni Ewropea. Il-Kommissjoni sejra tagħmel mapping ta' restrizzjonijiet esistenti dwar il-fluss ħieles ta' data u kwistjoni toħra pendenti marbuta mal aċċess ta' data l-imprizi, l-użu u l-użu mill-ġdid ta' data kif ukoll is-sieda ta' data mhux personali. Id-data huwa żejt il-ġdid l istandards u l-interoperabilità huma il-pipes ġodda li minnhom jgħaddu dawn il-flussi ta' data lill standardizzazzjoni prioritajiet ta' standardizzazzjoni, l-azzjonijiet f'qasam teknoloġiċi essenzjali għas-suq digitali waħdini jistgħu jkompli gwidaw l-organizzazzjoni ta' standardizzazzjoni fil-ħidma tagħhom. Il-Kommissjoni sejra tipromuovi l-adozzjoni ta' cloud computing fis setturi kollha fejn nemnu il il-cloud jista' jitejjeb il-produttività sabiex intejbu l-amministrazzjoni so diġitali waħdini għandu pjantazzjoni ġdida ta' dan il-pjantazzjoni jiena jgħat nimira l-intejbu l-innovazzjoni u il-kollaborazzjoni. Aħna sejri nappoġġaw l-interoperabilità u is-servizzi diġitali transkonfinali. Pubbliċi fil-fatta il-protezzjoni ta' data timxi id fit mal-regoli ta' privatezza riveduti u l-protezzjoni tal-konsumaturi dawn il-kol se jgħinu biex timbena iżjed fiduċja fl-ekonomija tad data permezz ta' tidjib ta' ċertezza legali u permezz ta' regoli iżjed uniformi din sejra tippermetti li jkun hemm garanzija sabiex l-imprizi kompetu fuq level playing field fl-Unjoni Ewropea. Situazzjoni speċifika tal-Istati membri ġiet ikkonsidrata fil-tfassil tal-proposta għal regolamentazzjoni tal-protezzjoni tad-data. Il-Kommissjoni kienet kawta li ma timponix pis amministrattiv żejjed fuqhom. L-imprizi żgħar u medji sejrin jgawdu minn ambjent regolatorju żjed sigur u il-mekkanizmu one-stop shop tal-awtoritajiet supervizorji. Iżda mhux b'dan biss dwar id-data id-data edha hemm biex jinħolqu imprizi ġodda. Hemm aġenda ġdida l-ħiliet l-Ewropa fil-programm ta' ħidma tal-2016 sabiex ikun hemm promozzjoni għall-iżvilupp tal-ħiliet u l-massimizzar tal-impjiegi fis-suq digitali. Punt minnom għajjem il-punt sa' data brokerage. Il-Kommissjoni edha segwi fil-qrib l-emerġenza ta' suq ta' data u l-brokerage ta' data fl-Unjoni Ewropea. Il-bżon ta' azzjoni jiġi wara fema aħjar tal-mekkanizmi sabiex jinstab prezz u kompożizzjoni tajba tad data li tiġi kummerċjalizzata u l-effetti fuq l-ekonomija tad data. Attenzjoni partikolari sejra senata li trasparenza ir-responsabilta' u il-non-diskriminazzjoni. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna lill kommissarju Naddu issa il-dibattitu għal gruppi politiċi. L-Onorevoli Boni għal minuta u nofs. Signor President, Sur Vici President. Xinu l-għan? Il-data, il ksuta data jistajtina effiċjenza ola servizzi personalizzati u soluzzjonijiet aħjar. Nistgħu ngħidu l gvernanza tad-data xjenza permess ta' algoritmi xjentifiċi li bliet magħrufa bħala smart cities imma xi jagħmel data mediċini li jistgħu jbidlu l-mudell ta' kura, ta' kura medika minn reattiv għal preventiv u l-industrija bil-komunikazzjoni fost l-affarijiet, il-robots u l-persuni u għal-dastanz, l-internet ta' kollox għal kulħadd huwa l-aħjar saħħa li tista' tagħti lill SMI e sabiex ikunu żed effettivi għan-nefqa u jsaħħu l-impriżi tagħhom. Għanna bżonn ta' qafa saħjar regolatorju u mhux it-teknoloġiji l-ġodda jirrikjedu liġi iżjed flessibbli għandna bżonn f'din il-flessibilità l-opportunitajiet ġodda li proċessar fil-sejbien tal-problemi dwar sida ta' data, data miftuħa, i pala bazi hija tipprovdi aċċess għal bosta tipi ta' data u użu għal għanijiet pubbliċi u kummerċjali, infrastruttura effettiva, l-industrializzazzjoni 5G, il-ċentri ta' computing high performance u l-izviluppar tal-cloud l-izviluppar tal-ħili ġodda, s-suq tax-xogħol, il-kopertura tal-soluzzjonijiet interoperattivi fl-Unjoni Ewropea dawn kollha joħolqu opportunità għal vantaġġi tas-suq tal-Unjoni Ewropea m'għandniex ħinx nitilfu qegħdin nistennew proposti konsistenti mill-Kummissjoni. Thank you very much, Mr. Boni. I can't take uh, blue cards and the same political group, so for the next speaker. Mela, ma nistax nieħu Blue cards għalissa niskuża ruħi l-onorevoli Toja għal-minuta u nofs. Grazzi, lan illi inkomplu nkabru, nsaħħu, nżidu l-kompetizzjoni fl-ekonomija Ewropea tista' ssib opportunità fl-ekonomija ta' dejta iżda nafu dan mhux ser jisseħ awtomatikament waħdu minn rajh dan ħaj ħajoħroġ minn strateġija tal-Unjoni Ewropea mhux se jkun miraklu jekk inħallu l-affarijiet jimxu għal rashom fadlilna x'naqtfu il għaliex l-Istati Uniti fil-fatt qed inħafna żiet il qudiem minna l-Ewropa mhix b'saħħitha f'din l-ekonomija tal-big data jitista' ssir iżda fadlinna x'namlu mill lat tal-investimenti l-ewwel qabel kollox min-naħa tal-interoperabilità il li is-sensuri l-magni u l-aċċessi tekniċi jkunu jistgħu jaħdmu kollha flimkien involviment tal-imprizi il kompetenzi differenti li neħtieġu nippreparaw għal dan irridu nħarsu l-qoddim dan diġa qalu l-President Buzek il rridu nħarsu l-qoddim u nsaħħu l-valuri tagħna. Għanna bżon ta' għafas li ħares in ġejjin li jkun kapaċi ħeġġaġ l-innovazzjoni illi jeleb ir-riskju l-problemi illi l-ekonomija bażata fuq il-valur tal-informazzjoni ħares anki il- teddit li hemm mhux pest il-privacy protezzjoni tad-dejda, Sida hemm aspetti importanti ħafna legali u etiċi illi huma marbuta mal izvilup ta' demokrazija ħana smajna klim inkwetanti dwar l-użu ta' data jekk ma jkunx hemm regoli ċari illi mhux qegħdin jillimitaw il-progress u l-innovazzjoni lan tagħhom u l-ħarsien tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Thank you. Next speaker, Mr. Tosinovsky, one minute. L-Onorevoli Tosenovsky. Předsedající, vážený pane místo předsedo komise, Grazzi, Signor President, Viċi President tal-Kommissjoni. Il-ħidma effettiva ta' sistemi ta' informazzjoni hija essenzjali għall-ekonomija tagħna u għas-soċjetajiet tagħna. L-ammont ta' data proċessata hija essenzjali għat trasferiment ta' data l-infrastruttura teknika illi teħtieġ tilħaq l-ola rekwiziti ta' sigurtà, żieda ta' kapaċità u l-ħeffa ta' trasferiment ta' data huma prekondizzjonijiet għall-iżvilupp. Iżda ma rridux li nsew il-faċilitajiet li minnajrom kun impossibli li kun nistaw nitrattaw il-big data b'mod maġġel bizzejja dan jota l-cloud computing, iżda anki rekwiziti dinamiċi għal supercomputer systems li huma kapaċi jitrattaw ħafna big data f'operazzjonijiet komplessi għandna bżonn ta' approċċ ġdid parallel computing u sistemi ġodda għandna bżonn ta' infrastruttura għadda stant irridu naħdmu f'kooperazzjoni u nużaw il-fondi u finanzjamenti kollha possibbli fuq livell Ewropew b'mod effettiv l-Onorevoli Kalla sal żewġ minuti. Thank you. Uh, Grazzi. Sakemm ġibna din riżoluzzjoni għal plenarja fil-fatt rajna wkoll adozzjoni tar rapport ta' su diġitali waħdini fejn konna kemm xejn ċari dwar xi xtaqna naraw fuq il-big data l ewwel net il-parlament sa' biex itejjeb l-ambjent tal-imprizi għal L-ekonomija digitali, il-rapport ta' suq digitali fih tlabna anke għal kommissjoni biex il-kommissjoni tagħmel revizjoni wiesa' u trasparenti tal-big data dastant lan mhux li konna studju ieħor iżda li ssir revizjoni ta' dak li jeħtieġ isir sabiex intejbu l-kondizzjonijiet ta' tkabbir u l-innovazzjoni u sabiex anki inwieġbu għall-sfidi u nkunu nistgħu nħeġġu l assorbimenti għaliex hemm Dan huwa l-uniku mod ta' kif nistgħu nibenifikaw bil-big data. Mżoċ kwistjonijiet fuq il-big data l-ewwel net il-protezzjoni tad data u l-oħra hija l-ħiliet. L-ewwel net il-protezzjoni tad data nittama illi issa li l-qafas ta' protezzjoni ta' data sejjer jiġi adottat, il-Kommissjoni sejra tipprovdi Flus ta' informazzjoni permezz ta' inizjattiva għaliex ir restrizzjoniet ta' data imorru l-lien is-suq digitali u għadini u l-lien millan ta' teknoloġiji għas-suq digitali. Importanti ma jitkellmux dwar il-data personali x'il-big data miex dwar data personalizzata, iżda dwar data format kbir illi il-kumpaniji il kumpaniji tippermettilhom joħorġu konklużjoni għabbażi tagħha tieni net. Bħalma qal anke l-Viċi President hemm il-kwestjoni ta' data pubblika u id-data ġenerata mill-magni. Il-ħiliet li xtaqt nitkellem dwarhom jekk il-big data qiegħda hemm imma ħadd li jrid juża għaliex ħadd ma jaf kif ħadd ma jaf japplika dawn l-elementi għal dastant m'hemmx użu għaliha għal dastant Edin nistennew rakkomandazzjonijiet dwar il-ħiliet. Thank you very much, Madam Kalas. There's a blue Grazzi għandek blue card mi Signora Grappini taċċetta, Signora Kalas. Taċċetta. Signora Grappini. Iva, grazzi, Signora President. Aziza kollega, inti fid-diskors tijak, sa' sejt bosta mistoqsijiet, għandem mistoqsija jena lika. Il-Kommissarju siet l-importanza tal-imprizi żaru u mejser ilek. Taħseb li regolamentazzjoni marbuta mal-big data jikkonsidraw l-imprizi żaru medji jikkonsidraw il-bżon li taħseb fiż-żajr l-ewwel u mhux regolamenta kollox sabiex l-imprizi żaru medji jiġu mġela jitru għal dawn l-impenji li maġawx infasta li għom grazzi tal-mistoqsija naħseb ek kif l-ekonomija Ewropea bazata fuq l-imprizi zaru medji u importanti li dan jiġi konsidrat. U anki meta niġu għad diskussjoni dwar regolamentazzjoni, nżommu biss u d-dimajnejna il-kompaniji naħseb irridu nżommu dejjem l-impriż żaru medji magħhom ukoll u mhux infasslu ir-regolamentazzjoni għal bażi ta' dawk l impriżi kbar L-Onorevoli Silikiotis għal-Minuta. Grazzi, Signora President. L-użu ta' data digitali għandu jkollha lana t-tisħiħ u t-tip ta' ħajjat n-nies u l-żida tal-benestri. Sfortunatament it-teknoloġija l-lum tintuża sabiex jibbenefikaw il-kapitali l-multinazzjonali, iż-żieda tal-kompetittività u ż żieda tal-profitti. Bekk għana rridu nindefinixxu mill-ġdid il-miri, aħna nappoġġaw dan iċ-ċentru fl-interess għas soċjetajiet li stati membri jagħmlu għandhom jagħmlu promozzjoni tal-għajnuna statali sabiex jintuża bl-aħjar mod din it-teknoloġija diġitali. Hemm bżonn ta' promozzjoni għat-teknoloġija diġitali ġdida na bżonn ta' impjiegi ta' kwalità neħtieġu inħarsu l-aċċess ħieles għan netwerk għal ħarsien tad-data u anki sabiex nħarsu l-konsumaturi. Għanna nappoġġaw ukoll l-imprizi zaru medji. L-imprizi zaru medji b'dan il-mod ikun jistgħu jużaw teknoloġija sabiex ikollhom pożizzjoni aħjar fis-suq u sabiex ikollhom aċċess aħjar għal finanzjament. Grazzi għal minuta Sur Helmer. Madam President, Signora President, jiena ili prezenti f'dan il-Parlament għal 17 sena konta waqt il-Kunsil tal-Lisbona tal-2000 ta' sen 2000 Marzu u jiena niftakar il-mira li tajna l nafusna li noħolqu liżjed ekonomija eh, kompetittiva u dinamika bbażata fuq l-arfin sal-2010. Iżda studji retrospettivi tal-ewwel 10 snin ta' din is seta is-seklu u rew li eh, tal-Unjoni il-kabbir ta' kompetitività tal-Unjoni Ewropea f'dak il-periodu naqas. Imma għawadna darba jider l-ħloqna sentenza minajr verb, biġviri, towards a driving data driven economy Għallin inqas din darba memx mira bħala data, ġviri mux ħankru nafu meta fallejna, nistaw nitalmu mill-lezzjonijiet ta' passat, mill-fallimenti tal-passat, il-kompetitività ma tiksibiex bi klim zbieħ, ta' tiksiba billi toħloq inċentivi u tneħħi l-ostakli, billi teħles l-ispirtu imprenditorjali. Għalek nixtieq nitlob li komissjoni żomm dan maħħa u tipprova tikseb lan taħħa mhux billi tipprova tagħmel leġislazzjoni dettaljata imma li tiftaħ mod beraħ eh, il-bibin tal-opportunità. Grazzi, grazzi ħafna Sinjura Kapalis għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna Sinjura President, Kummissarju. Laqqas nimmenġinaw il-ħajja ta' kuljum mingħajr servizzi, mingħajr computers, mingħajr eh, li tixtri fuq l-internet. Is-swieq, swiq kbar ma jaħdmux mingħajr il-big data. il-swieq online jiswew 40 50 biljun biljun euro, ġifiri huma mod importanti ħafna ta' xiri. Aħna għadna edin lura wara pajjiżi oħra pal istati Uniti li għandhom ħafna iżjed kapaċità ta' dejta milli għandna aħna fil-industrija fil-kummerċ. Aħna huma qegħdin immexxu fil-riċerka, kemm nitkellmu fuq eh, riċerka ta' dejta tal-IBM li tista' tintuża għal eh, l-isbi, attività terroristika. U tista' tkejjel anka per eżempju l-effetti ta' tibdil fil-klima daw l-affarijiet kollha apparti l-GPS żgur. Nistaw naraw għawek li dawn huma kollha affarijiet li fihom qegħdin imexxu dimna għandhom sistema ta' data għal kollox l-agrikoltura, l-industrija, kollox. U il-big data tatina opportunità kbira kan użawa fl europa għal daw l-affarijiet kollha li semmejs l-industrija tal-karozzi, l-kummerċ, l-industrija Issa xi progress jirnexxina nagħmlu jiddependi mill-investiment fuq id-data, l-infrastruttura, r-ċerka u l-iżvilupp, ir-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni, RD&I. l istess ħin ovvjament irridu nassiguraw li d-data tkun sigura. Iżda ċertament għanna bżon niksbu il-big data u għanna opportunità, mela ejja nużawa. Mela naddi l-kelma issa l-Sur Corvin Mika. Grazzi ħafna. Jiret naqra li edin e, lura edin wara pajjiżi oħra li pajjiżi oħra edin jaqbżuna. U inti tfisser l-Istati Uniti. Hemm xi ħadd li ddiskuti dawn il-kwistjoni fil-Parlament tagħhom, sempliciment jippermettu uf ta' kumpanija u l-big data imma hemm regolament għal proċessar eh, tajjeb ta' din id-data u din l-illużjoni li aħna rridu noħol u big data fost il-kumpaniji privati hija sempliciment illużjoni l-ebda pajis qatt m'għamel xej, l-innovazzjoni tisiru mill-kumpaniji privati u il-big data ma tiġix minn ġbir ta' data, kulħadd għandu aċċess għad databases Din id-data tiġi minn informazzjoni privata, mill televizjoni mill-qari, mill-proċessar ta' data u bżonn niftakru li din l-informazzjoni kollha li edha barra mill-big data hija importanti qegħdin ninalqu f'dan it-territorju jiena naqbel ma l-opinjoni li dan qed isir fl-interess tal-kumpanji l-kbar. Minn barra dan jiena ma naħsib Għasibx li l-Unjoni Ewropea għandha titkisser. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zun. Mixaw, eh, sur Tarabella mela. Għal minu tawna. Signora President, dan il-suq tal-Big Data hija huwa ċans għal tkabbir imma huwa kol periklu għal konsumaturi. Ir-rapporti jinsibu tlet aspetti li huma importanti ħafna biex eh, nikkonsidrawhom. L-ewwel net huwa importanti ħafna li kull tip ta' kumpanija mill-SMI e għal multinazzjonali ikoll l-istess opportunità biex tibbenifika eh, minn l-esplosjoni tas-settur tal-data. Hemm bżonn li jkun hemm affarijiet ġusti biex ma jkunx hemm xi monopolju kif jiġri ħafna f'dan is-settur tal-informatika. u mbagħad l-użu tal-big data fil-settur pubbliku għal proċess amministrativ aħjar hemm bżonn naħtfu din l-opportunità biex ikuna servizz tal-amministrazzjoni pubblika. L-aħħar punt, il-suq tal-big data hija importanti huwa xi ħaġa importanti protezzjoni għall konsumaturi jrid ikun hemm għalhekk qafas legali biex biex ma jkunx hemm riskju ta' frodi u anki biex iċ-ċittadini ma jiġux eh, ma jkollhomx problemi, grazzi. Grazzi l-Onorevoli Schaffhauser. Kollegi, il-metodi tal-Kummissjoni issa nafu x'inhuma drajnijom dejjem xi profittu u dejjem aħna jgħiduna li se nigwadanjaw fix-xogħol fil-produttività imma dan il-benefiċċju hemm qed isir fl-istrateġija Ewropea hemm verament li konna eh, pjattaformi autonomi biex inkunu nistaw eh, Skype, Google u Facebook niffaċċjawhom hemm possibilità biex ikonna il-fatt li nistgħu e, e, naraw fej e, nżommu din id-dejta nafu li hemm ħafna kumpaniji kbar privati li għandhom monopolju f'dan id-dejta. Jiena nixtieq ninsaqsi il-materja prima huwa il-bniedem tajna, hemm bżonn naraw li dawn din id-dejta mandiġ tiġi mibjuwa naraw li din tkun eh, xi ħaġa kollettiva ta' ċittadin Hawnhekk kollox li qed nitkellmu fuq m'għandix tkun xi ħaġa biss tal-gvernijiet. Grazzi. Suħok Mark. Sinjura President, jiena naħseb li huwa importanti nefasizzaw punt li l-ekonomija meċxija mid-dejta mhix ħaġa ġdida. Din il-bidla diġa seħħet u f'dawk il-partijiet tal-ekonomija tagħna li huma l-aktar li huma mmexxija mid-dejta naraw l-aktar tkabbir, żvilupp u prosperità. L-affarijiet hekk huma, mela eja nitkellmu ma nitkellmux dwar di bħalli kieku xi ħaġa ġdida maġika, irridu nassiguraw li aħna nkunu l-aħjar biex niproċessaw id-data għaliex li wieħed ikollu id-data għandek l-arfin u l-arfin jista' jiġi distribwit, allokat u użat mod li qatt marajna bħalu fl-ekonomija moderna. Għalina hija ħafna iktar dwar li eh, nipprovaw nlaħqu mal-oħrajn fuq iċ-ċibersigurtà, eh, il-fluss ħieles ta' informazzjoni, jitfit ma' regoli ta' privettezza il-leġislazzjoni tal-konsumaturi, id-drittijiet tal-awtur, nadattaw s soċjetà tagħna sabiex tkun soċjetà b'saħħitha li tieħu ċertu benefiċċju minn dawn l-opportunitajiet li diġà jeżistu. U jiena naħseb li minn perspettiva waħda hija faċli, għal xekk aħna rridu nistgħu niddeċiedu li aħna rridu nkunu fuq qudiem mill-aħjar. Ovvjament, Bħalma qal il-kellim Schaffenhauser u oħrajn u ma jaħsbu li qegħdin ngħixu fil-seklu 19, imma maħniex qed ngħixu f'dak is-seklu, aħna nistgħu niddeċiedu li nimmexxu li konna l-istess eh, fibra ottika li niftħu ruħna għall aħjar kapaċitajiet u nippermettu lis soċjetà tagħna tkun l-aħjar waħda. Din hija deċiżjoni li iva nistgħu noħduha u Sinjura President naħseb li rridu nieħdu din id-deċiżjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, Sir eh, Sur Hockmark, għandek blue card minn għandis Sur Bugelli. Szépen elnök asszony, figyelem a kezdetektől a vitát, és eh, egyetértek azok. Jena, eh, smajtan id-dibattitu jena naqbel mal-għanijiet kollha li inti semmejt huwa importanti għall-ekonomija Ewropea u għall-industrija imma huwa importanti wkoll għaċ-ċittadini Ewropej kif inħarsu id-dejta. Issa hemm ħaġa li aħna ma semmejniex Id-dejta m'għandix tiġi imħarsa biss minn kumpaniji kbar, immanka mis-setat politiċi li għandhom interess li jdajfu l-Ewropa. Inti għawek qed tara periklu f'Moskow per eżempju qegħdin nitkellmu dwar il-kwistjoni tal-migrazzjoni u Moskow jidher li hija attiva fl sfond Qatt taraw xi problema li dawk is-setat politiċi barra mill-Ewropa forsi jridu jdajfu lill-Ewropa billi jabbużaw minn din id-dejta? Din hija l-mistoqsija tiegħi. Hemm xi ħadd barra mill-Unjoni Ewropea li jista' juża id-dejta tagħna? Grazzi ħafna. Jiena napprezza din il-mistoqsija għaliex qed tagħtini l-opportunità l-enfasizza element ieħor Id-data mhijiex xi kwistjoni diġitali maġika hija arfin u l-arfin għandu l-karatteristika li jista' jitqas tista' titqassam verament malajr. Tista' tinqassam ħafna drabi. Jiena nagħtik l-arfin inti tagħti lili arfin u aħna xorta ħanżommu l-istess arfin li kellna oriġinarjament. Din hija l-maġija tal-arfin u mhux tad-data. Jiena il-mod kif inħossa u kif nifhimha jiena li l-maġġoranza tad-data hija pereżempju dej l-internet tal-affarijiet jew l-internet ta' kollox mhix ħaġa personali, imma f'ekonomija mexxija bid-dejta nistgħu inħarsu dik id-dejta li rridu nħal proteġuha u fl-istess ħin nistgħu nżidu l-livelli ta' ċiber sigurtà u fl-istess ħin fuq livell aggregat nużaw id-dejta għall iżvilupp tas-saħħa, riċerka, ix-xjenza. Ħafna nies hemmhekk Eh, forsi ma jridu di, ma jena naħseb li aħna iva nistaw nħu ftejn komuni ta' kif nistaw nużaw id-data eh, l-arfin, salvagwardja tal-privatezza, imma anka salvagwardja tal-tmexxija Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kumpula Natri. qed imbżon eh, naħsbu fl-offiċċji fil-bwittana aħna nużaw teknoloġija Ewropea, programmi Ewropej, hemm bżonn eh, l-Europa tixtri l-prodotti minn l-Azja bil eh, program li ġej mill-Istati Uniti, aħna ma nipproduċu xejn. Aħna nafu li xorta ħanna ħafna erf fl-Europa imma ma noħolqux xogħol. Hemm bżonn nipproteġu il-konsumatur, nipproteġu id-data, hemm bżonn il kumpanniji żgħar u żgħażagħ tagħna intuhom imbuttatura l qudiem għall-innovazzjoni, l-edukazzjoni, it-taħriġ, il-kompetenzi. L-Ewropa għandha tkun il-kontinent ta' trasparenza u tal-protezzjoni tad-dejta tista' tkun it-trademark tal-Ewropa. Hemm bżonn l-Unjoni Ewropea tkun attur intelligenti flessibli għax fissu nistaw noħol u ħafna eh, postijiet ta' xogħol imma ġixxu issa issu Rubik. Grazie ħafna, Signor President. Nur Rubik, għana nejxu Eh, fi żminijiet faxxinat, faxxinanti nistgħu naqilbu minn eh, dinja reali għal dik virtuali li hija mbagħad eh, stampa tal-dinja reali. L-sfida hija li nsibu bażi matematika sabiex insibu triqna triqtna f'din id-dinja l-ġdida u għalhekk qegħdin u pjattaforma ġdida għal matematika, l-informatika kif ukoll għal algoritmi li jistgħu jiddefinixxu t teknoloġiji fil-programm ta' riċerka tagħna sabiex nibqgħu fuq quddiem. Jiena naħseb li hija ħaġa ovvja li bħalissa madwar 200 biljun euro kuljum qed jiġu skambjati u din toħloq livell aktar minn biljun messaġġi fuq Facebook u 2.6 biljun telefon ċellulari għalġifiri il-bits u l-bajts qegħdin u huma aktar mir-ramel li jeżisti fuq id-dinja. Għalhekk hemm ħafna opportunitajiet nistgħu naraw li l-ammonti ta' data sena wara sena din jirdupjaw f'snin riċenti il-volum ta' data, l-analiżi ta' data, jiġifieri li wieħed ħares xem wara din id-data kollha, u għaddeb il-ġdid u fil-ġejjini l-impieg il-ġodda hemm ħajkunu, għalhekk nixtieq nifraħ li kummissarju sur ansib fuq din istrateġija rridu naġlu aktar, rridu nkunu aħjar u kif qalulna hemm bżonn nkunu aktar effiċenti wkoll. Grazzi ħafna sull-Onorevoli Lauristin għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President, ħaniħon din l-opportunità eh, li nitkellem bl-Estonjana li xaw ħafna nis f'din il-professjoni għawek. Il-Kummissjoni tatna perspettiva ġenerali ta' statistika perfetta ta' xed jiġri f'din l-ekonomija mexxija mid-dejta, kellna indiċi ta' ekonomija digitali u l-industrija, imma sfortunatament l-istampa mixi waħda tajba għaliex turina li għandna distak kbir bejn pajjiżi differenti fl-Ewropa. Jekk tqabbel l-Italja mal-Greċja u l-pajjiżi tan-Nordiċi anke l-Bulgarija, nistgħu naraw ċertu differenzi fil-kapaċitajiet tal-persuni meta jiġu biex jużaw l-internet u l-computers. Dawn il-differenzi huma kbar. Issa mistoqsija tiegħi din. L-edukazzjoni, l-ħiliet li aħna għandna bżonn huma fil-qasam ta' kompetenza tal-Istati membri U sabiex inkunu nistaw naġlu dan il-proċess, sfortunatament, jekk ma jkonniex approċ komuni mhux ħajrnexxinna jekk inħalluha għafidejn l-istati membri biss, għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija il-Kummissjoni għandha proposta ta' kif nistaw nindirizzaw dan id-distak u kif ikonna fil-fatt ekonomija mexxija mid-dejta għal ġejjieni. Kellimni miss. Il-ġbir ta' data u l-proċessar fuq l-attivitajiet umani, proċess industrijali, riċerka u oqsma oħra qed iżdiedu fuq skala li qatt marajna bħala, ġifieri id-daqs żviluppa minn ftit e, xiren ta' terabytes fil-2012 għal ħafna petabytes ta' data. Palma qalet il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni dan l-iżvilupp jista' jkollu impatt qawwi f'numru ta' oqsma bħal saħħa, l-ikel, sigurtà tal-ikel, effiċenza tal-riżorsi, enerġija, sistemi ta' trasport intelligenti, etc. Imma tirrappreżenta wkoll potenzjal kbir ħafna ekonomiku għal kumpaniji l-ħol intampigi ġodda u l-iżvilupp ta' modelli ta' negozji ġodda. L-Unjoni Ewropea trid tuża l-possibilitajiet li joffru l-big data kemm jista' jkun malajr biex tara id-distak meta mqabbel mal-Istati Uniti. Għalhekk hemm bżonn noħolqu l-kundizzjonijiet biex inkunu nistgħu nagħlqu fil-fatt dan id-distak. Hemm bżonn noħolqu l-kundizzjonijiet neċessarji għal suq wahdini li jirnexxi fil-big data. Għalek biex namlu dan, bżonn l-intejbu l-koordinazzjoni fi kwistjonijiet ta' interoperabilità u standards u investimenti fil-qasam tal-ICT fuq sma bħal the Internet of Things, eh, networks ta' eh, banda wisa ta' veloċità olja, riċerka u edukazzjoni. Sur xogor, ta' ta' blue card? Surawik. Iva, jiena xtaqt nirringrazzjak għaliex b'dan il-mod wasalna fil-punt li xtaqt insemmi jiena. Inti taħseb li metodi ġodda Inkunu nistaw niftu opportunitajiet ġodda għall SMEs u għall konsumaturi u anka għall kumpanniji oħra? Jena naħseb li qed niffaċċaw sfida kbira, hemm bżonn nifintaw search engines ġodda. Ovvjament il-kumpaniji żgħar dejjem għandhom żvantaġġ fil-kompetizzjoni ma' organizzazzjonijiet kbar, imma apparti dan iva naqbel. Mela b'dan il-mod għalaqna is-sessjoni tal-kellima għal gruppi politiċi issa ngħaddu għal catch tiegħi. L-ewwel kellima l-Onorevoli Reda. Grazzi, Signora President, Komissarju, il-Big Data jista' jkollha effett pożittiv fuq is-soċjetà meta ssir mod responsabbli b'rispett sħiħ għal ħarsin tad-data. Jiena naħseb id-dimensjoni etika issir ċara meta nisma' uħut mill-idejat li ħasbuna tal-kollegi tiegħi dwar l-iskrini tar-rifuġati ħafna persuni jistgħu jibbenefikaw minn din ix-xejra u l-internet għal kollox u għal kulħadd kif qalet l-Onorevoli Boni hemm bżonn li niftħu infrastruttura ta' minister fuqa ah, kif ukoll kundizzjonijiet indaqs. Għalhekk kont surpriża meta rajt fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq id-drittijiet tal-awtur li għandha eh, l-intenzjoni tillegalizza id-data mining biss għal eh, organizzazzjoni ta' riċerka pubblika. L-Kummissjoni kif qed tippretendi li tuża il-potenzjal sieħ tal-big data jekk kumpaniji innovattivi, ċittadini u proġetti ta' xjenza qed ikomplu jiffaċċaw inċertezza legali minħabba liġi skaduta fuq l ġittib tal-awtur. Mhix qed tissuġġerix li il-public-private partnerships huma l-aħjar mod kif timxi din fil-waqt li fl-istess ħin il-konformità mal-regoli tal ġittib tal-awtur qed isiru possibbli. Ħafna minn dawn il-proġetti għandhom bżonn li jkunu jistgħu jużaw data li hija disponibbli fuq l-bażi ġenerali reġjonali. Hemm bżonn jiġu simplifikati l-proġetti kollha u biss b'dan il-mod inkun nistgħu nużaw il-potenzjal sħaħ u li id-drittijiet tal-awtur ma jsirux ostaklu għall-ambizzjonijiet ta' big data tal-Ewropa. Grazie ħafna l kien li jmiss l-Onorevoli Polċak. Grazie ħafna, Signora President ħafna aspetti diġa semmew, aspetti tal-ekonomija tad-data nistaw nibdew fil-fat mill data privata, il-ħarsin tad data, il-data, il-protezzjoni tad data tan negozji jew inkella id-drittijiet tal-awtur u l-ħarsin tagħha tiegħu tagħhom. Hemm talba għal flessibilità sħiħa, imma għad hemm mistoqsija waħda. Id-drittijiet tal-awtur meta qabbel ma talba għal kunsens kemm se jkun malar tal-użu tal-ħidma li għandha drittijiet tal-awtur. Ovvjament, id-drittijiet tal-awtur irridu jiġu ħarsa, imma kemm wieħed jirnexxilu jikseb il-kunsens malajr għal użu ta' dik id-dejta dan huwa aspett importanti immens. U jiena nemmen li din hija djufija kbira fl-Unjoni Ewropea għaliex m'għandniex suq waħdini u għanna ħafna u ħafna ostakli legali. Grazie ħafna Sur Blanco Lopez. Ni jider li mux jgħataw, mela Sur Caputo. Grazzi, Signor President. Jina ktibt numru ta' mistoqsijiet, interventi fuq l-izvilup tal-internet u l-użu tal-big data biex nkunu nistgħu modernizzaw l-ekonomija u s-saħħa pubblika il-ħsara tal-raġġi tal-Wi-Fi, ċiberkriminalità, il-traffikar tal-farmaċi u l-informatika, jena lija eh, l-internet hija sfida servizzi universali. Eh, naħseb per eżempju dwar is-saħħa elettronika, imma jena naħseb li hemm bżonn ta' aktar ħarsin ta' data personali, aktar rispett tal-Karta ta' Ġutijiet Fundamentali għaliex hemm għax huma biss regoli definiti sew li jkollhom impatt pożittiv u jistgħu joħolqu suq diġitali li jkollu effett tajjeb għall-intraprizi u l-ċittadini għalhekk jiena nixtieq ninaqat ma' dawn il-mistoqsijiet u nixtieq ngħid li tliet ilu il-Kumissarju Oli tal-Drittijiet tal-Bniedem talab l-Istati Uniti sabiex jimxu qudiem b'mod attent ħafna dwar li pol FBI, speċjalment minħabba l-kwistjonijiet negattivi ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Għalhekk xi tweġiba taħseb li l-Kummissjoni tista' tagħti fuq dan is-suġġett? Grazzi. And last speaker, Mr. Marias. Bissur Marijas tal-axħar. Grazzi ħafna, Signora President. Ħafna drabi edna li l-flus li nfaqna għall-IT u teknoloġiji ġodda fl-Unjoni Ewropea huwa inqas meta iqis l-investimenti fil-Ġappun u eh, l-Istati Uniti ma nistaw innaqsu dan kollu billi innaqsu salarji, inbidlu u kol il-liġijiet. Bżon li naraw li differenzi fl-Unjoni Ewropea innaqsuhom. Bżon inwaqfu li issu ikompli fetaħ fin kontwa servizzi l-Unjoni Ewropea trid għandha tipproponi wkoll afas sabiex ikunu nistgħu nifaċċjaw il-perikli tal-ekonomija digitali għal ħaddiema, il-problemi fil-postijiet tax-xogħol anki il-saħħa psikoloġika tagħhom. Dawn huma punti li fil-mistoqsija li ma nsibuhomx. Grazzi ħafna bekk il-proċedura issa spiċċajnija u s-sur Vice President Ansib biex nalqu id-dibattitu. Grazzi ħafna, Signora President. Onorevoli membri, nerġa għal-darbohra nir-ingrazzjakom għal-kommenti l-mistoqsijiet ta'kom. Il-Kommissjoni Ewropea tixtieq li d-Data Driven Economy bidin il-suq uh, uniku l-istrateġija tiegħu tkompli tmur għall-aħjar permezz tagħhom din is-sena. Jiena naqbel ma' Sinjura Vicky Ford li saħqet fuq l-importanza ta' trasparenza fl-procurement ix-xiri pubbliku. Skont l-analiżi tal-Parlament Ewropew, Jekk jirna xilna nimplementaw li procurement f'kull imkien fl-Ewropa, ikonu nistaw aħna nigwadanja 50 miljon ta' euro kull sena aħna ridna wkoll nintroduċu fl-istati membri kollha li invoices u nużaw il-firem digitali. Ovvjament, ridna nqodu attenti wkoll għal protezzjoni tal-privatezza. Imma kenna free data flows eh, fl-Europa. Il-gvernijiet iridu jiftħu d-data tagħhom fl-istati membri kollha. Il-kumpanniji kollha, l-atturi kollha għandhom ikollhom aċċess għall informazzjoni smes ekku mish ikunux SMEs jew inkella kumpaniji kbar. Il-qasma digitali hija verament problema fl-Unjoni Ewropea din il-qasma mhix biss bejn l-istati membri li nsibuha, imma insibuha wkoll ġo l-istati membri, f'dawk l-istati membri fejn it-teknoloġija fejn l-IT huwa żviluppat ħafna xorta naraw li hemm din id-digital divide, din il-qasma digitali bejn iġifiri il-nisa u l-irġiel, il-gbar u z-zaza, bejn iż-żoni tal-ibliet u dawk rurali. U dawn fejt affarijiet kollha rridu naraw aħna kif nifacċaw maħjar ma tantx għandi ħin biex inkompli nitwal fid-dettal, imma ngħidilkom li l-Kummissjoni se tipproponi tam proposti leġislattivi kollha tagħha matul din is-sena. Kenna dis-sena kena naġlu. Ovvjament il-perikli imma l-ikbar perikli huwa li nitilfu il-kompetitività tagħna. Anzi, il fuq din il- dan kollu aħna tajjeb li kena dan id-dibattitu tajjeb rridu naħdmu ma' leġislaturi issa biex ikonna il-kondizjonijiet l-aħjar għall-ekonomija imsejsa fuq id-dejta għannis nies għal-settur privatu u anki pubbliku. Grazzi ħafna. Viċi President, kollegi bekk dibattitu eh, spiċċajni ħanna u kol proposta